tal-biet biex nibdlu l-agenda u fil-komitat u f'delegazzjoni dawn in-nomini ħajidru fil-proċess verbali ta' din is-seduta. Jekk ma jkunx hemm e, problemi dawn in-nomini jiġu konsidrati approvati. qed insemmu in-numri in il-membri il bħal eh, Michel Boni minn flok l-Onrevoli Sarjuz għanna l-jajek Sarjus Volski fil-posta fil Giulia Pitera u għanna Viktor Negrescu fil-posta Katalin Sorin Ivan delegazzjoni mbata bej Svizzera u Norveġja għanna Nils Torvas ħalli postu u għal-Komissjoni ta' Zvilupp Reġjonali għanna Raymond Finch fil-posta Bill Etheridge. Diversi komitati id-deċiedu li jitkellmu fuq in-norma eh, li għanna paragrafu